kelma lir-rapporter l-Onorevoli Xof. Thank you, President. Grazzi, Sur President, Kommissarju, Vice President. Nishtiq nibda billi nirringrazzja lil Shadow Rapporters li ħdimt magħhom fuq din l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. Kien hemm ħafna koordinazzjoni u sorpriża sabiħa għalija li kien hemm vot unanimu fl afko M'għandix għalfejn ngħid kemm hu rari li jkun hemm vot unanimu. Dan fih nifsu huwa diġà messaġġ u indikazzjoni illi l-ECI hija meqjusa bħala strument prinċipali fil afas u l-istruttura istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea. Issa, l-ideja fil-pedament hija waħda sempliċi ċittadini fl-Ewropa irrid ikollhom il-mezz kif eh, inidu inizjattivi fuq livell Ewropew. Kulħadd jaf x'inhi r-realtà, ġifieri kemm hemm distanza bejn iċ-ċittadini u bejn l-istituzzjonijiet u l-ICI huwa mod kif innaqsu din id-distanza. Nixtieq inżid illi il-dritt ta' inizjattivi miċ-ċittadini ma jimminax il-demokrazija repreżentattiva li hija fil-qalba ta' kull sistema, sistema demokratika bħal naħna. Le, bil-maqlub, l-ICI tkompli iżid id-demokrazija billi tintroduċi azzjoni ċivika illi taħdem jitfit ma dak illi qegħdin nagħmlu aħna. L-ICI laqqas mi xi forma ta' demokrazija diretta fejn ċittadini jingħaqdu biex jieħdu azzjoni leġislattiva. Dak forsi kien il-każ eh, fil-Greċja l-antika, meta kien hemm biss 5 miljun eh, ċittadini. Dak li l-ICI tagħmel huwa illi taqbad suġġett u hemmhekk tinvolvi numru ta' ċittadini li jieħdu azzjoni kollettiva. Hemm emment ta' mobilizzazzjoni u dan eh, ma rridux ninjorawh. Il-proċess li tiġbor eh, miljun firma f'sena eh, jirrikjedi ħafna organizzazzjoni entużjażmu anka impenn biex tagħmel xi ħaġa politika fl-Ewropa. Allura minn dik minn dak l-aspett li eci hija mod kif iċ-ċittadini jiddaħlu fil-sfera politika fl-aħħar mill-aħħar dejjem ser ikun hemm ċertu tensjoni bejn il-politika ta' rappresentazzjoni u l-involviment politiku mill x tisfel. L-ideja illi ċittadini jistgħu jaħdmu fl-imkien fuq uh, suġġett li jħasseb l-ħafna nies iżżid xi ħaġa ġdida fl-isfera politika tal-Ewropa u din hija xi ħaġa li diġà hija disponibbli bħala azzjoni politika f'ċertu stati membri dak illi għamel differenza bejn il-sfera politika fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati membri hija l-elezzjoni tibda mill-Kummissjoni. Issa li CI tibdel dan kollu għaliex eh, tati id-dritt li ċittadini illi inidu leġislazzjoni. Allura din il-bidla qed tibdel il-formulazzjoni sieħa tal-politika Ewropea xi tiddaħħal attur ġdid. Eh, issa dik hija t-teorija. Iżda fil-prattika Mm, ma wasalniex sem. Iżjed minn 50 inizjattiva ġew organizzati u laqqas waħda ma waslu sal-ktib tal-istatut. Fil-konsultazzjonijiet tiegħi ma' soċjetà ċivili jiena rajt li hemm sens ta' diżappunt bil-mod kif il-Kummissjoni ħadet ħsieb dawn li CIs. Kien hemm il-menti ta' ħafna burokrazija u kienem sens illi fil-waqt li l-Kummissjoni legalment ehm, kienet dejjem korretta ma taċ kas il-punt politiku ta' din l-inizjattiva kollha, ġifieri l-involviment taċ-ċittadin. Jiena nixtieq nindirizza dan in-nuqqas u li il-Kommissjoni twieġeb mod iżjed flessibbli. Jiena nittama illi r riforma tal-ICI verament wassal biex din l-għodda tkun effettiva. Grazie. Ora la parola al vicepresidente della Commissione Timmermans. Grazie President. Jina naqbel din id-diskussjoni tal-ICI u il-rapport ta' Sur Shefflin u konsepp li din hija bażi soda biex niddiskuti xi ħaġa li diġà ħarġet fil-smieħ tiegħi u din hija xi ħaġa li rrid nibni fuqha aħna edna bħala kommissjoni illi aħna ser naġixxu u nikkonċentraw l-isforzi tagħna iżda rridu nbidlu kif nagħmlu dan. U naħseb li l-ICI jista' jkun utli għal dan. U mezz li bih il-popolazzjoni, iċ-ċittadini jistgħu jinfluenzaw il-politika jinfluenzaw l-agenda Ewropea biex il-kwistjonijiet ewlenin jinġibu qudiem il-Parlament. Biex natu bidu għal dialogu politiku meta jiena kont fil-Parlament Olandiż kont involut fit-tfassil tal-inizjattiva ta' ċittadini, illum hija parti mir-responsabilità tiegħi li naċċertera li dan kollu jaħdem tajjeb jaħdem aħjar. Għadna fi stadju bikri, imma għanna ċertu esperienzi marzu li għadda l-Kommissjoni reportat fuq l-ewwel tliet snin tal-Kommissjoni fej dejna nuru il-potenzjal tiegħu. Kien hemm 33 inizjattiva reġistrati, numru ta' ferem, tlieta minnhom numru ta' firem 6 miljun ċittadin firmaw għalihom dawn l-isforzi kollha waslu biex ikun hemm iktar konnessjonijiet bejn il-nies nies fil-kontinent dibattiti li waslu għal dimensjoni Ewropea hija promettenti għal dan eh, l-aspett demokratiku Ewropew. Iżda rridu naraw li din l-inizjattiva tkun iktar user friendly, hemm diversi punti fil-, fil, fil fil-rapport tijak jaqblu mal-konklużjonijiet tagħna diġa qed nimplementu numru ta' dawn il-miżuri fosthom. Il-Kommissjoni stabilit punt ta' kuntatt illi diġa wieġbu għal 1200 mistoqsija fil-lingwi kollha dwar regoli proċeduri qed nipprovdu appoġġ speċifiku għall-organizzaturi li darba li sija tagħhom tiġi reġistrata fosthom ċertu kondizjonijiet legali, loġistiċi, tekniċi li l-in mill-obbligi tagħna tar-regolament aħna wkoll nipprovdu hosting online ad hoc fuq il-servers tal-Kummissjoni b'xejn. Ħafna drabi ċertu informazzjoni ta' ċertu kondizzjonijiet ġew aħna irridu illi namlu iktar jekk ikun hemm bżonn u rridu nistamaw iktar naraw naqgħu kif istrument qed jaħdem u diskutu l-idejat. Il-Kommissjoni tieħu ħafna bis-serjetà is-sejħa tiegħek għar-reviżjoni anka fil-proċess ta' ta' reviżjoni tal-ambitu u l-proċess li jintinġabar l-evidenza u nisimaw xandom xjajdu l-azzjonisti jew l-lini. Il-Kummissjoni tixtieq tirringrazzja lil partners għall avviċinament kostruttiv tagħhom u nixtieq nirringrazzja personalment u niflaħ lis sur Shefflin għal xogħol xogħol tajjeb ħafna fl-analiżi tal-ECI biex jibni konsens fil-gruppi politiċi mux qed jipprova jagħmel ċertu xogħol partiġan qed jipprova jgħin liċ-ċittadini jinaqdu, jaqdu mana mal-livell Ewropew ta' dialogu tagħna. Naseb il-Kommissjon għandha tagħmel l-almu tagħha biex dan kollu isir malajr iktar aċċessibbli u iktar ta' suċċess. Grazzi ħafna. Issa natu l-kelma lil, lil, lil, Kaufman. l-involviment tagħna fil-proġett Ewropew, naħseb illi din huwa importanti illi nixdu mill-esperjenza tagħna li għandna mill-li għaj importanti illi naċċertaw illi ċittadin ikun jiġi informat li ikun hemm bidliet konsiderevoli naraw il-bażi legali eh, l-organizzazzjoniet tal iż għandhom bżonn l-appoġġ u dan jinkludi konsulenzi legali l in mill-istati membri wara reġistrazzjoni tal-ICIs irridu deċidu huma meta ħajibdow il-kampanja. Il-firem meħtieġa għall-ICIs għan m'għandhomx ikunu konnessi mal-sistema tal-karti tal-identità f'kwalunkwe pajjiż irid nagħdu messaġġ ċar l żgħażagħ fl-Ewropa li kolla għandhom ikunu parti mill-isja iżra darba jilħu l-età ta' 16 sena jina nispera illi l-Kummissjoni fil-fat ser tappoġġana għax għaw importanti illi nizviluppaw eh, l-ICI minn mezz ta' skola primarja inizjattiva Ewropea. Eh, Signora Bisertra. Grazzi ħafna. L-inizjattiva hija huwa strument tal-partiċipazzjoni biex iċ-ċittadini Ewropej ikunu jistaw ikollhom kuntatt ma' l-istituzzjonijiet snin wara l-implementazzjoni ta' l-informazzjoni tajdinna illi għatem xogħol xi jsir u nixtiequ li l-Kummissjoni tirrivedi lill-ICI għax il-mezzi għandhom iwaslu għall-lan tagħhom irridu narmonizzaw id-diversi kondizjonijiet nazzjonali fostom li jkun hemm sistema komuni ta' ġabra tal-informazzjoni li nistabulixxu punt ta' kuntatt wieħed irridu nikkonsidraw il lci għandu ibiddel ċertu aspetti tal-liġi primarja U importanti li kunem revizjoni malar kem jista' jkun u niffaċċaw il-problemi malar kem jista' jkun. Ma tantx fada żmien għaddu għal gruppi politiċi issa l-onorevoli Ksaki. Grazzi ħafna, grazie ħafna. Um, President, naħseb li ċittadini l-inizjattiva li CI issa hija rappreżentata f'dan ir-rapport Naħseb li din hija mistoqsija importanti ħafna bekk waslet għal tliet komitati li ħadu ħsieb din il-biċċa xogħol, aħna nieħdu approċċ iktar pożittiv iżda sissa l-ewwel tliet snin kienu negattivi ċertu kritiċità qed naraw li hemm konsens u bħala viċi president tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet jien għandi din l-opinjoni importanti illi ċittadini jħossu illi jistaw jiksbu lajnuna tal-istituzzjonijiet u nispera għax hemm diversi kawzi qudiem il-Qorti Ewropea u nispera l-Kommissjoni ser tagħmel użu minn dawn ir-regoli ta' ammissibilità tal-inizjattivi anka bċertu flessibilità nixtieq illi tkun iktar flessibbli sur Timmermans u jkun hemm iktar inizjattivi ta' ċittadini li jgwaslu għal suċċess. Naddu għall-Onorevoli Bresso. Grazzi. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-rapporter l-Onorevoli Shefflin tax-xogħol li għamel sowa sow illi kiseb vot ta' unanimità u l-shadow rapporter tagħna Silvia Kaufman għax-xogħol illi tagħmel fuq dan id-dossier. Vice President, aħna ħadna konsiderazzjoni l-impenn li inti ħadd bħala kommissjoni iżda m'hemmx dubju li dawn l-ewwel tliet snin uraw illi kien hemm ċertu problemi fit-tħaddim tal-inizjattiva. Tal Partikolarment nixtieq infakkar illi irrit ikun hemm proċedura iktar faċli, iktar ċara illi biex iċ-ċittadini jkunu jistaw jaraw jekk ikunu il-proposta tagħhom tistax tiġi reġistrata jew le. It-tieni irridu ikunem irrit ikunem proċedura ta' ġbir iktar faċli bekk aħna proponejna diversi jekk jiġu konsidrati jistgħu jissemplifikaw il-ġbir u jgħinu l-inizjattivi ta' ċittadin infushom l tajiet kif isiru l-iskadenzi ta' żmien wara mir-reġistrazzjoni u l-ġbir tal-informazzjoni l-firem online daw kollha. Batem punt importanti ħafna. wa dak il-punt dwar il-proposta tal-Kommissjoni u dwar dan aħna nistennew iktar iktar impenn mill-Kommissjoni. Proposta jekk hemm reġistrazzjoni, jekk hemm il-firem, irid ikun hemm il-proposta mill-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Via Dodowski. Grazzi. Nishtiq un ringrazzjaw. Is-Sur Xoflin mhux biss għal konsens illi kiseb iżda għal fatt illi mill-bidunet huwa preżenta rapport illi għandu jati ħajja ġdida lill-istituzzjonijiet. Il-proposti tiegħu kienu immirati lejn it-tneħħija ta' kwalunkwe problemi burokratiċi u kull u tkattir ta' kull ma wassal għall-implementazzjoni xirqa ta' din il-proposta rridu hemm diversi aspetti sensittivi fl-ewwel net. Wieħed irid jistaqsir il-Kommissjoni jekk ix disposta tneħħi l-azzjonijiet arbitrari tagħha l-inizjattiva numru wieħed li ġiet appoġġjata u din minnanda u din ġiet irrifjutata mill-Kommissjoni dan m'għandux jirrepeti ruħu għax kwalunkwe inizjattiva għandha kwalunkwe numru ta' inizjattivi għandhom isiru parti minn xogħol legali li qed nistaqsi huwa li jekk il-Kummissjoni ser twieġeb dan permezz ta' emenda ġdida għal regolament tagħhom xomax dan Dan din tkun il-prova ta' kollox ir-rapport huwa tajjeb issa il-kollox qiegħed fidejn il-Kummissjoni. Nixtieq ukoll nappella. biex dan kollu jinġib pisseħ, mux jibqa kollox fuq il-karti. Għal-grupp tal- liberali demokratiċi sul Görens, grazie President, l-ICI huwa fost l-aħjar mezzi taħt it-trattat ta' Lisbona. Min ma jħux gost li jkun hemm applikazzjoni aħjar ċittadini fl-affarijiet Ewropej. U importanti li naraw il-prinċipji it-ħaddim ta' dan u l-prinċipji tal-inizjattivi, diversi inizjattivi sabu ċertu problemi u kellhom il-proġett kellu jiġi abbandonat Is-Sur Xiflin kien rapporter tajjeb ħafna l-kumitat tiegħu. Il-kumitat kien wera rida unanima għal konklużjonijiet tal-ICI appoġġaw il-proposti li nifaċilitaw il-proċeduri U jider illi il-Kommissjoni qed tirreġistra parti mill-kompetenza tagħha. U il-komplement qed jitħalla fidejn l-awtoritajiet nazzjonali. Għad nixtiequ ngħidu illi aħna bħala grupp tal-Aldi illi l-Kommissjoni għandhom jaċċettaw inizjattivi inizjattivi dwar il-liġi primarja. U ħafna drabi it-tħaddim tal-Unjoni huwa paralizzat minn ċertu limitazzjonijiet imposti fit-trattat. Jekk jista' jkun hemm xi bidla fit trattati jista' jkun hemm tħaddim aħjar tal-ECI tal-, -ICI, tal u flimkien mal-ħodur aħna niproponu illi dawn kollu jiġi jirigwardaw kol kwistjonijiet tat-trattat ta' trattati u koll, il-Sinjur Spinelli. L-Unjoni skoprit id-demokrazija parteċipativa wara krizi. Ir-refjut tal-Irlanda trattat ta' Nizza issa din hija risposta dik kienet risposta dik il-kriżi. Issa l-kriżi mar tal-lar u d-demokrazija edha fi stat ħażin lebda inizjattiva li ġabret biżejjed fireb ma kella ebda segwitu. Il-rapport Sheflin mhux perfett ma jimmodifikax it-trattati iżda ġabret l-anonimità tal-Kommissjoni Afko għax tħaffef ix-xogħol tal-follow-up legali tal-inizjattivi. Nitlob li dan il-Parlament biex ma tivvotax l-emenda erba tal-paragrafu 30 illi jaffi wassal għal iċe id-dwa taft neħki kwalunkwe saħħa tal-liċe nistop li soċalisti biex jamlu dan l-emenda titlob li l-Kommissjoni li t-proponi għat leġislattiv wara illi ikunem ċertu opinjoni pozittiva. Sissa 29 inizjattiva minn 49 ġew approvati tlita ġabru il-firem wieħed minnhom ġabar parir pozittiv u l-ebda wieħed minnhom ma kellhom segwitu. Il-Komissarju Malmstrom qalet illi ma tingħatax il-mandat tagħha mill-Poplu Ewropew dwar it-TTIP. Viċi President, jiena nixtieq inkun naf mill-Kummissjoni dwar dan minn min ħadet il-mandat. Grazzi għal grupp tal-ħodor. Naddi l-kelma l-Onorevoli Terry Cabras. Grazzi, President. Il-ħodur ħaddu sem b'interess anka bċertu entużjażmu għal-riforma tal-ECI għax inħossu li dan huwa mezz importanti bejn iċ-ċittadini Ewropej u l-istituzzjonijiet tagħhom li ħafna drabi jiġu konsidrati bħala distanti u arraganti. Il-konklużjonijiet ta' dan ir-rapport huma tajbin, jinkludu elementi ta' rinnovazzjoni ħafna drabi mhux tabxejn dan ġi approvat b'unanimità. Madana kollu nixtieq ngħid illi hemm punt illi seta ġi trattat aħjar qed nitkellem dwar il-follow-up ta' l-ICI wara li din tkun ġiet sottomessa. Din għandek dan għandu jkun sinjal tad disponibilità tagħna biex insaħħu l-inizjattivi Ewropej biex anka fitħejja ta' atti legali biqbil mal-liġijiet tal-Kummissjoni u tal-Parlament. Hemm ċertu emendi illi ġew ippreżentati u li ma jesprimux lan illi aħna nixtiequ niksbu biex nkun sinċir irrit ngħid li dawk l-emendi ħafna drabi imorru kontra dak li huwa bżonjus u rrid jiġi miksub. U bekk il-grupp tagħna ippreżenta l-emendi tagħna biex natu lill-Kummissjoni u l din il-Kamra l-opportunità li jkollna rwol pożittiv għal dawk illi jixtiequ jiksbu jibnu Ewropa iktar qrib iċ-ċittadin. Grazzi. President. L-Onorevoli Castaldo. Grazzi, grazzi, President. Iċe. Kelma, kelma li għanda diversi ambizjonijiet. Pilastru ewlini għal movement 5 Stella. Il-kollegi tkellmu dwar diversi inizjattivi li jenataw bidu, tlieta biss kellhom suċċess minħabba burokrazija, nuqqas ta' informazzjoni, nuqqas ta' uniformità fost istati membri. Anka minħabba l-informazzjoni miksuba l-bażi legali, dan ir-rapport jagħti tweġiba importanti minn aspett loġistiku u nifraħ l rapporter Georg Schöflin, iżda irridu nieħdu direzzjoni politika aħjar biex nindirizzaw il-konflitt ta' interess tal-Kommissjoni li minnaħa waħda qed tivverifika l-ammissibilità u mbagħad minnaħa l-oħra jekk għandix tagħti segwitu għal l-ICI la darba din kun ħadet it-triq tagħha. Is-segwitu m'għandux ikun non vinkolanti. Wieħed ma jistax ixejjen l-isforzi tagħhom rridu inħarsu din ir-rida biex ikun hemm bidla fit-trattati permezz tal-ICI biex ikun hemm iktar enerġija, iċ-ċittadini jistgħu jagħmlu dan biex jagħtu iktar forma għal dak il-basru missirijietna. Grazzi. L-Onorevoli Anemans. Grazzi. Anke jekk li sijaj kellu jaħdem mod perfett, ma nistawx najdu illi jista' jkun hemm deficit demokratiku fl-Unjoni. Mhux qed titkellmu dwar integrazzjoni jew importanti illi din tiġi konsidrata bħala mezz biex ċertu problemi soċjali illi etibatu minnom innis jinġibu għall-attenzjoni tal-Kommissjoni kif eh, wera rapporter l-unika inizjattiva illi hemm ftit problemi illi waslu għal proċeduri konkreti u għal soluzzjoni. Naħseb mhux qed titkellmu biss dwar illi neħħu xkien iżda naċċertaw illi il-Kommissjoni ikolla follow-up tal-inizjattivi u dik hija l-bażi tal-punti li aħna ressaqna. Grazzi. Grazzi ħafna Animans sur Balzu. Eh, l-inizjattiva ta' ċittadini li CI taf tkun mezz biex taċċerta li kun hemm aċċess dirett għal għatteħi ta' deċiżjonijiet iżda dini dan huwa mezz tajjeb. Trid tikġbor miljun firma u kull ma tista' tikseb illi l-Kummissjoni ta' bozza proposta hemm 51 inizjattiva u tlieta biss ġew ikkonsidrati bħala ammissibbli ma kien ħajreb segwitu. Issa r rapporter qed jipprova jtejjeb is-sistema iżda dan mhux biżejjed illum jekk naraw il-problema tal-migrazzjoni qed naraw li il-mexxejja politiċi għadhom il-bot wisq mill-opinjoni tal-popolazzjoni tagħhom ta' ċittadini Ewropej hemm diversi hemm diversi hemm ħafna starriċ illi juru li hemm diskrepanzi bejn l-opinjonijiet ta' ċittadini Ewropej l-opinjoni ta' ċittadini differenti minn dik tal-mexxejja irrit ikunem referendum Ewropew dan il-mezz għandu jiġi introdott din tkun il-vera demokrazija Ewropea. Grazzi. Balzu. Grazzi. Sur Balċo, Mistaqsija Mistru Koben taċċetta? Iva. Grazzi, Sur Balċoga, Sur President. Jiena sempliciment xtaqt namel mistoqsija sempliċi biex nara jek taqbel miħaj. Taqbel miħaj li jek nis f'din il-kamra ma jistawx għazbis jamlu influenza ċkejkna f'termini ta' tagħmel inizjattiva li għadhom il-parlament. Mela kif ġeħ il-bambin jistaw jamlu dan iċ-ċittadini tagħna. Dan huwa ħela taħin. Taqbel? Ekkolik Balzo. Sur Balzo. FM. Jekk jiena fimtek sew, il-mistaqsija tiegħek hija tgħid li aħna m'għandniex il-possibilità li naddu affert mill-parlament u kolħat qed jaħleħinu u għalhekk ma nix natu daċċans ċittadini li laqas xejn mhuwiex mhix għala taħin. Jekk aħna ħanużaw għodda illi jipprovdi qafas ċar illi qed jaħdem illi huwa differenti mill cia attwali, eh, Mela tajjeb nasab illi fil-pajjiż tiegħek fuq livell Nazjonali hemm referendum illi ċittadini jistgħu jużaw kirridu. E allura aħna rridu nagħmlu għodda li hija fil unjoni Ewropea. Grazzi Sur Balċo. Onorevoli Sriċa. Il-ICI daħal fesseħ permess ta' trattat Ewropew. U innaħseb illi dan din hija inizjattiva eċċellenti li tgħin iċ-ċittadini tagħna jieħdu sehem fil-proċess demokratiku. Diġà għamlu 15 iżda tlita biss ġew konklużi b'suċċess u ebda minnhom però waslu għal inizjattiva leġislattiva. Jiena ningrazzja l-Sur Sheflin fuq il-rapport tijaw u nittama illi il-Komissjoni għasir iktar attiva f'dan il-rigward u biex ċejna illi tamil aktar faċli illi nġibru il-firem u tamil aktar faċli li għet jirreġistra l-inizjattiva u tamil aktar faċli nħedġu l-kommissjoni biex jablu xi ħaġa. Naħseb inizjattiva importanti ħafna. Imma irridu illi nalinjaw il-leġislazzjoni ma l-ICI għax huwa strument importanti immens. Signora Tapatel. Grazzi għaziz kollegi, il-demokrazija diretta hija um, importanti minn sa' ċittadini u din li sija huwa strument modern biex inkunu nistaw ntejbu il-proċess li jitqarraf ma' ċittadini. Fuq minn 6 miljon ċittadini Ewropew għandhom din il-possibilità li jużaw din l-istrument imma ma nistawx illi namlu natu eh, stampa falsa, hemm tlieta biss li nqisu bħala missibbli u ebda minnhom ma saru għat leġislattiv, allura dak li jdu namlu issa huwa illi nollu razz ta' suċċess tal inizjattiva. U kif nistgħu nagħmlu dan? Billi ikonna sistema korrettiva ta' firem ta' ġbir ċabra ta' firem online u illi kunem kampanja ta' kuxjenza madwar ċittadina. Il-żaza jafu iktar x'qed jiġri fiċ ċittadini li qegħdin jiġru qed jiġri fiċ-ċoċċa tagħhom, aktar milli naħsbu aħna. U allura naħseb l-involviment tagħhom jista' jkun sorpriża sabiħa u rigala l-Ewropa. Allura jiena naqbel li naqsu l-età tal-parċipazzjoni minn 18 16 sena biex nitrasformaw l-esperjenza tal passat suċċess għal ġejjini billi nużaw il-potenzjal kollu tal żgħażagħ li jistgħu jieħdu semma tattiv fil-proċess tal-deċiżjonijiet Ewropej. Grazzi. Grazzi, Nervita Pardell. Musa jkun hemm blue cards, ma se nippermetti blue cards. Is-Sur Marias il-CI sar biex nuru l-rebħa tal-ċittadini Ewropej eh, fl-Ewropa u fl-leħen tagħhom u aħna rridu nasaxħu pjattaforma tal-involviment tal-ċittadini fl ewropa Jien stess fakkart kemm il-darba li hemm djuffijiet fil-regolament attuali wieħed u seba' disa li jgħid għandu jiġi modifikat issa biex ikun hemm iktar partecipazzjoni ta' ċittadini. Speċjalment din il-kriżi, tininet biex insaħħu it-trasparenza u l-effiċenza tal-istitut, l U aħna rridu narfu illi dan kollu jkostitwixxi eżerċizzju ta' demokrazija illi jista jintuża me ċittadini u movimenti fin nofsinhar tal-Ewropa biex jġildu aktar kontra l-austerità per eżempju u kontra eh, l-impunità tal sb u l-Banek in ġenerali. U aħna pala ċittadini eh, kontra memorandum ħan nieħdu inizjattivi f'dan ir-rigward ukoll. Grazie, Marias. Surdranda. Grazzi, Sur President. Sur Timmermans fl-2009 it-Trattat ta' Lisbona prova il joħloq rabta diretta bejn iċ-ċittadini u l-Ewropa. Il-realtà ġenna naraw li dan huwa falliment totali. Intqal qabel wieħed u 50 ma fil fat 53 inizjattiva ġdida kenna s'Ottubru. imma fil-verità tlieta minn daw minn fuq minn miljun ċittadin li qegħdin jappoġġaw u xorta xejn ma qed jiġri. Eh, Għaxin il-problema problema hija ċittadini mhumiex ignoranti bħal kummissarju bħalna. Għaliex jafu illi dak li qegħdin jamlu ma xejn. Dan il-kampanja teħtieġ illi jkun hemm enerġija konsiderevoli, budget konsiderevoli, iċ-ċittadini jaħossu illi aħna irridu issa irħana issa xejn għet jaħdem aktar u għaddejna minn ħafna inizjattivi għal numru mm, ridikolu. Allura rridu ngħidu għad moċċar, intom għandkom possibilta għandhom għandkom alternattiva jew jgħaddu għal atti leġislattivi daw jew le. Grazzi, interrompi il-President. Naddu għal minuta u nofs is-sur Zver. Grazzi kollegi, jiena nixtieq ringrazzja il-rapporter għal dan ir-rapport eccellenti, il-rapporter Shoplin. għum tal dan din il-ġizlazzjoni. li jisaħħaħ istrument u jisaħħaħ id-deficit demokratiku. Ir-rapport jipproponi li neħu ċertu xkiel illi l-organizzaturi ta' inizjattiva qed jippruvaw wettqu. Is-soċjetà qed tipprova taġixxi b'mod pożittiv ħafna uh, li CI. Dawn l-aħħar tliet snin 53 inizjattiva ġew sottomessi. Ma tlieta biss kienu ammissibbli u ebda inizjattiva eh, sar għat leġislattiv. Imma da mussew, għawiz eh, ah, vulnerabiltajiet l-lum, imma f'wid deficienzi u lakuni fil-demokrazija, għamina tiet demokrazija sejra l-ura, għamina nemmen il dawn it-tip ta' demokrazija diretta tagħmel l-Unjoni Ewropea iktar dinamika u iktar immobilizza is-soċjetà ċivili. U allura il-ħagġeġ il-inappoġġa li dak it-tejtu sur xoplen il-istituzzjonijiet kif ukoll il-stati membri għandhom jipromovu l-ICI u jisaxħu l-involviment ta' ċittadini fil-ħajja soċjali. Jekk istituzzjonijiet Ewropej ħajbqaw eh, medjan fuq saqhom ħadd ma ħanaslu Minuta is-Sinjor Mizzi. Sur President, l-european citizens' initiative hija l-ewwel għodda li tagħti seta' liċ-ċittadini jieħu rwol attiv fit-tfassil tal-politika tal-unjoni ewropea. b'hekk iċ-ċittadini qed jingħata opportunità li jkun fuq l-istess livell kemm tal-parlament ewropew tal-kummissjoni kif ukoll tal-kunsill ewropew istituzzjonijiet li normalment jidhru ferm rimoti għaċ-ċittadini tagħna. din l-għodda hija fundamentali biex tipprovdi liċ-ċittadini ewropej l-opportunità li jsawru direttament il futur politiku tal ewropa inqisuh bħala appell dirett mill poplu lill-unjoni ewropea li għal darba oħra jgħaqqad lill ewropa maċ-ċittadini. almenu dak hu l-iskop iżda r-realtà sfortunatament hija kemmxejn differenti ammont sostanzjali ta' inizjattivi ġew rifjutati jew agħar minn hekk kellhom iħabbtu wiċċhom ma' ostakli legali u burokratiċi fejn il poplu qed jiġi skoraġġut li juża dan il għodda u b'hekk qed jaqta' qalbu mill politika ewropea. dan m'għandux ikun hemm bżonn li nirranġaw il proċess ta' citizens' initiative sabiex kemm jista' jkun ikun aktar citizen friendly u niżguraw jilħaq il potenzjal sħiħ dik ta' parteċipazzjoni attiva u inkluża taċ ċittadini. Grazzi sew, Onorevoli Mizzi. Is-Sinjura Gerike, l-Onorevoli Gerike, propjament, Sur President, Onorevoli Timmermans, jiena membru ta' dan is-sala aktar minn sena u parti minn konstituenza. Jiena meta mort il tramuntana jew nofsinhar ta' reġjun tiegħi ħafna drabi jiena jgħidu li l-ewwel membru tal-Parlament li qed jieħu interess fihom għax l-Ewropa tant il-bot u ma jistgħux inbidlu għadi. Jiena naħseb li huwa ċar għandna bżonn demokrazija diretta fl-Ewropa. Aħna rridu illi ndaħlu ċittadini, aħna rridu nagħmluha tal-mod illi xi ħaġa li jkunu jistgħu jistgħu jużaw fil-prattika. sebejn elf ċittadin u approva li qed juri interess illi jrid illi ICI e jkun iktar effettiv, iktar sempliċi il-ċittadin mhumiex ignoranti, mhumiex stupidi. Imma ma soqgħodu jiġbru ċittadin jekk ħajkun għal xejn. Irid ikun hemm reazzjoni li sarraf xi riżultat tanġibbli għall-azzjoni tagħhom biex bekk ikollok iċ-ċittadini li jivvotaw iktar kull ħames snin fl-elezzjonijiet. Il-President, mella, naddu minnu fiħal l-skaġdijaj, Sino Zavorska.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 kollu kemmu. Kien hemm ħafna inizjattivi li tresqu, ħafna minnhom ġew rifjutati u dan kien ta' diżappunt kbir għal ħafna miċ-ċittadini tagħna. L-attività li qegħdin nippruvaw ninvolvu fiċ-ċittadini per eżempju fil-qasam tal-abbuż tat tfal kien hekk possibilità, possibilità għal kommissjoni illi involvi ruħu tivolvi ruħa fil- eh, id ta' ċittadini, fil-sibijiet ta' ċittadini u trasa' modu mill siġej. Grazzi, Universa Boska. Għandi dar għandi iktar mid-doppju tal-montan nies li għandhom permessi li jitkellmu ġifjan nħidu bis persuna għal kull fissem kull grupp taħt il kaġdijaj di Eh, grazzi, naħseb hemm żewġ affarijiet nistgħu nikkonkludi f'dan id-dibattitu jgħid is-sur Hawregi Antondo. Il-leġiżlazzjoni ma taħdimx u aħna rridu ntejbuha. Nixtieq nissuġġerixxi li l-Arvet minn xi ħaġa li hija interessanti taħt il-profil politiku għal-riforma tal-inizjattiva. nistabilixxu għal inizjattivi li jassu għal l-uf ta' firrem, imma xorta mhumiex aċċettabbli minħabba ta' kompetenza kustjoni oħra legali palma kienu qed jgħidu jeħtieġu tweġiba istituzzjonali. Ma nistawx illi aħna nistaw nabdu warbu inizjattiva li għanda din il kapaċità illi tkun ta' katalist għal kustjonijiet formali imma mbagħad ma jistax ikun li daw ma jsarfu f'xejn t-sir forsi anki jibbatu dawn inizjattivi għal jibortu għam inizjattivi oħrajn li jimbat jistaw jisiru ktar l qoddim għax ħagġa jiddu jgħamlu jiridu jwieġbu. Grazzi. Dawn għal skripik. Grazzi Sir Chair, Su Komissarju, bosta drawi aħna nidiskutu li CI f'dibattit uffiċjali mhux uffiċjali b'2012, aħna għandna dan l-istrument fil-politika tagħna Ewropew u l-ammont ta' inizjattiva ta' suċċess jurina il-falliment u eh, li għax dawn ma jwasal abda proċess leġislattiv jiena qed naħdem għal ICI u jiena nilqa suġġeriment għal rapporter illi dan għadna jsir iktar aċċessibbli għall ċittadini Ewropej ma bhuwiex bizzejiet. Komissarju, tista' twieġeb lill-ċittadini għalfej ma' trasparenza fil-kwistjoni għalfej il-komissarju responsabli wkoll jivverifika l-ammissibilità u mhux panel neutrali. Il-Komissjoni ħajbatu raġunijiet bis-sens għaliex daw kienu rifjutati dawn l-inizjattivi ta' ċittadini jew jirrevedu dawk li sijajt fej il-Komissjoni m'għandix raġun jew hija kwistjoni ta' forsi korrettezza politika meta għandek kważi żewġ miljun ċittadini li qed jitkellmu li wieħed ma jistax joqtol il-trabi qabel ma jitwildu. Jew eh, għalhekk qed tirrifjutom. Ħadd terġa' tagħti terġa' tikseb fiduċja fl li ċitt miċ ċittadini ta' ċittadini. Grazzi sur Skripek, sur Ferreira. Grazzi sur President. dan il um, sujġet demokratiku rridu jitfaq fuq it-trattat Ewropew, rridu jipoġġu jitoħ stampa ta' xaħġa ħaġa li fil-verità mhijiex li ħajkun hemm parċitipazzjoni Ewropea. Imma l-ICI mill-bidu kien kienet inizjattiva perikoluża biex tagħti n ta' demokrazija. Eja ma ninsewx illi trattat din id-demokrazija fija kienet waħda illi tieħdet minn referenda. Din kienet approvata u ġiet ratifikata wara id-dar ta' ċittadini. U wara set snin dan waqaf fl-livell illi ħadd ma jista' jiġi ħadd eh, eh, livell ta' falliment waqaf fih bitlita minni tlita inizjattivi biex ikkwalifikaw u anki daw twarbu u tpoġġew fil-kaxxun sa meta ma min jaf meta hija inaċċettabbli. Is-Sur Ferreira, is-Sur Scholz. Ravi Scholz. Grazzi tassew. L-ICI huwa strument biex neżerċitaw il-demokrazija diretta. U kienem numru għali ta' inizjattivi blaċ suċċess. Il-Komissjoni ma reagġiċiċ u da joħloq ċertu taħwid bejn iċ-ċittadini. u dizappunti iċ-ċittadini jisħossu illi dak li huwa mistieden, dak li huwa mistenni ħajjiġi mwettaq u jekk dan huwa miktub dan għandu jkun applikat. Kif smajna, posta passi politiċi jridu jisiru għadak nxaqsam la missibilta u l-kriterji għandhom ikunu fissra ma taħjar. Il-regoli għandhom ikunu ċari għaliex mu miex ser ikunu effettivi. Jekk il-regoli ser jibqaw miex ċari, il-ċittadini, inizjattiva ta' ċittadini Ewropea eh, ħatkun biss illużjoni u ħolma. Grazzi Sur Scholtes, Sur Arnold. Il-kelma inizjattiv ta' ċittadini tisema tajjeb ħafna. Fil-prinċipju l-ideja li jkun hemm iżjed demokrazija u iżjed seta li tinadda minn dawk il-politiċi li ħadd ma jafdom ta' DNIs nistema tajjeb ħafna iżda fil-prattika ma ħadmitx. Tlieta biss minn 51 inizjattiva ġew iddikjarati ammissibbli. Nixtieq li kull stat membru ikollu dritt verament demokratiku għad ċittadini tiegħu illi waslu eh, leġislazzjoni ġdida fuq il-kodba tal-estatuti tagħhom. Illum jiena ġejt mill-Iżvizzera. U eh, apparti mill-Unjoni Ewropea, l-Iżvizzera qiegħda fuq quddiem. Il-petizzjonijiet pubbliċi mhux biss huma konsidrati iżda nies verament eh, għandhom jistgħu jitkellmu dwar fil-leġislazzjoni pubblika. Dik hija eżempju brillanti ta' demokrazija diretta. L-Iżvizzera verament għadda fuq qudiem u naħseb kull stat membru tal-Unjoni Ewropea tista' tieħu eżempju mill-Iżvizzera. Grazzi ħafna lill-kollega Arnett. Issa is-Sur Obenmeyer. Grazzi ħafna il-ECI kienet ibbażata fuq idea tajba li nippruvaw eh, ninvolvu iċ-ċittadini Ewropej fil-proċess leġislattiv. Iżda kif rajna, fl-aħħar tliet snin tres u ħamsin inizjattiva u l-ebda waħda minnhom ma waslet għal xi tibdil leġislattiv. Nistgħu nieħdu pereżempju l-eżempju ta' TTIP Allura, il tentattiv minn naħa ta' ċittadini Ewropej li jkollhom ehm, dan xi tip ta' għodda biex jinfluwenzaw il-leġislazzjoni Ewropea ma ħadmitx. Fil-verità, naħseb illi verament ma taħdimx. Bħalissa naħseb illi di xi ħaġa ma nistgħux nibqgħu nbija għal ċittadini Ewropej. Grazzi Sir Robin Meyer u issa l-Kummissjoni il-Viċi President Timmermans. Ħan repeti dak li għed fil-bidu. Il-Kummissjoni għalesta illi taħdem mill-qrib ma' Sur Chaplin u ma' l-Parlament sabiex tara sa fejn nistgħu napplikaw Eh, xi titjib hekk kif hemm fir-rapport biex intejbu din l-inizjattiva u jiena ħerqan biex naħdem mill-qrib magħkom u fejn nistgħu ser intejbuha din l-inizjattiva. Probabilment ser ikonna nħallsu anke lejn il-regolament. Però il-Komissjoni żgur li mhux se toqgħod tinħeba milli tagħmel hekk jekk hekk hemm bżonn. Fl-istess ħin, ippermettu li ngħid illi inti tista' ddawar l inizjattiva f'xi ħaġa li miex natura tagħha mbagħad toqgħod tikkritika għaliex b'dinja wisq. Però din xi ħaġa sempliċi hija bazata fuq it-trattat. It-trattat kien xi ħaġa li kull stat membru iffirma u ratifika fil-Parlamenti Nazzjonali tagħhom. Ma nistgħux aħna mmorru oltrem it-trattat għalkemm forsi kultant ideja sabiħa. Il-Kummissjoni trid tapplika il regoli li hemm fit-trattat u dawn jgħidu illi l inizjativa taċ-ċittadini Ewropej hija strument biex ninvolvu ċittadini fi dialogu mhijiex inizjattiva illi tagħti liċ-ċittadini id-dritt li jiddu inizjattiva fuq kwistjonijiet legali. Mhijiex l-istess ħaġa. Jekk inti m'intix kuntent b'din l-inizjattiva, tajjeb imma takkużaħiex li mhijiex dik li mhix. Oriġinarjament, intenzjoni tagħha kienet li tkun strument ta' demokrazija sabiex tinvolvi lin nies fid-dibattitu ehm, dwar il-demokrazija eh, rappresentativa, se mux li tkun alternativa għal rappresentazzjoni demok eh, demokratika. U zgur li dan parlament eh, ma jriċ joħroġ minn dil pożizzjoni tiegħu u jħalli kollox fidejn iċ-ċittadini. Għawek li rridu aħna huwa li ninvolvu iċ-ċittadini fil-politiki. U jekk il-Kommissjoni tapplika ir-regoli iva, ħafna drabi sfortunatament numru mhux ħażin ta' drabi l-inizjattivi ma jitħlux sew skont ir-regoli li jew bħalissa, nistgħu nidlu regoli ta' se investigaw, nistgħu nassistu lil dawk li qegħdin jieħdu inizjattivi biex jelbu ċertu ostakli burokratiċi, dik xi ħaġa li iva rridu naħdmu fuqha, diġà eh, ipprovajna u aħna il-għajna li daw koll qed jieħdu inizjattiva biex nagħtuhom pariri u kultant anke ngħinuhom biex jimmodifikaw xi ftit u jerġgħu jirriformulaw ftit is-suġġerimenti tagħhom biex ehm, jidħlu tajjeb mar-regoli, ġifieri qed nippruvaw aħna nkunu eh, nuru kooperazzjoni ma' dawk illi resqu l-inizjattivi, iżda ma tistax tippunta subajk lejn il-Kummissjoni talli qegħdin applikaw ir-regoli ikun żball minna ħatana ma nipplikawx ir-regoli sempliċement għaliex aħna nixtiequ naraw in-nies jieħdu inizjattivi. Irrit ikun sod, irrit inkun sod f'dal qed ngħid, iżda ser nirrepeti illi aħna ħerqanin biex naħdmu mal mastur Xodflin eh, mal-kollegi tagħhom biex intejbu din l-inizjattiva. Jiena din naħseb li dan l-istrument għandu ħafna potenzjal. Naħseb li huwa faċli wis illi wara eh, żmien rattivament qasir nibdew ngħidu li din inizjattiva mhux tajba għaliex mhix kif ridnija. Ejja ma najdux li ikbar mill-li, iżda laqqas ma rridu inwarbuha Ehm, għaliex finalment kien hemm intenzjoni tajba minn ħadd tas-Sur Shefflin u dawk li ħadmu fuq ir-rapport. Grazzi lill-Kummissarju Timmermans issa biex nibdew nagħlqu d-dibattitu il-relatur Sur Shefflin. Grazzi, Sur President. Jiena nirringrazzja lil dawk kollha illi ħadu sehem f'dan id-dibattitu kostruttiv. Naħseb li kulħadd kien kostruttiv, forsi b'xi eċċezzjoni jew tnejn, u jiena napprezza ħafna l-appoġġ illi wara s-sur Timmermans. Hemm xi affarijiet illi naħseb eh, nixtieq nerġa' nikkummenta fuqhom, ma nistax ovvjament nagħmel taqsira ta' kollox. Kien hemm punt dwar il-rivalorizzazzjoni tal-leġittimità demokratika din rridu nerġgħu naħsbu fuqha bis-serjetà Fil-fat l-element ta' konnessjoni bejn iċ-ċittadini rajni kemm il-darba kien hemm ukoll problemi ta' segwitu illi jissemmew. Issa, ċaħġa oħra, ħadd ma jaf iżda jiena fil fat gradwajt żmien twililu fil-liġi. U xaħġa li tal-limt kienet illi meta niġu għal ehm, regoli, ġviri li inti tapplika regoli, dejjem ħajkun hemm ċertu marġini ta' kif wieħed jinterpretom. U hawnhekk eh, fejn hemm marġini biex napplikaw ir-regoli sa b'xi mod flessibbli irridu nikkonsidraw għaliex kien hemm miljuni ta' ċittadini involuti. Issa dwar it-tibdil fit-trattat. Fl-opinjoni tiegħi iva xi darba il-trattat ser jinbidel iżda mhux frabta mali CI. Naħseb illi mhux hekk se It-tieni net meta l-ECI issejjaf lill-Komissjoni biex tagħmel xi ħaġa jew oħra, hemmhekk hemm influenza fuq il-leġiżlazzjoni u din xi ħaġa li rridu nerġgħu nikkonsidraw. Jiena jidirli illi l-ECI ma jistawx influenzaw proċessi attwali anka jekk ehm, ikun hemm impatt fuq il-partijiet interessati. Nishtiq eh, intem billi najt l ningrazzja s-Sur Timmermans safejt fejt tħalli sijaj issa il ballum f'saqajk u zgur li tim tijak ser jagħmel lista biex tint tkun fiabli. Fin danka kollegi xib. Schipp. Grazie.